Ejt minant l-alde talba sabiex tinħatar Maria Teresa Jimenez Barbat pala membru tal-Kumitat ta' Kultura u l-Edukazzjoni, eh, membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet ma' pajzi terzi, kif ukoll għall-Unjoni, il-delegazzjoni għall-Unjoni tal-Mediterranju.